Okay, welcome to committee, everybody. Um, ah, Signori. Jina nilqa mod partikolari rappresentanti kollha mal-Parlamenti Nazzjonali f'dan il-Partit ta' Femit dwar il-Parlamenti Nazzjonali il ċiklu ta' semestru Ewropew tal-2012 fih dan il-qafas tal-rapport fuq inizjattiva propja dwar il- parlamenti Eh, koordinament tal-linja tal-politika tal-Ewropea kif ukoll it-twettiq tal-prijoritajiet tal-2012 dan id-dibattit huwa parti mill-Kumitat Ordinarju tal-Ikon mhuwiex kumitat interparlamentari jew konġunti xi li xtaqt niċċara magħkom. Iżda l-avveniment huwa parti mill-isforzi sabiex inkunu nistgħu nsaħħu kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Parlamenti Nazzjonali fih dan il-qafas tal-semestru eh, eh, tal-Ewropa. Huwa moment waqtu ħafna illi konna dibattitu fuq iċ-ċiklu tal-2012 ta' dan is-semestru Ewropew għaliex pajjiżi u l-rekomendazzjoni speċifiċi li ġew adattati minħa tal-Kunsill qabel it-tajjel tas-sajf issa jridu jiġu implementati skont il-liġijiet ta' bossa liġijiet li polissa qegħdin jiġu diskussi fil-Parlamenti Nazzjonali. Para minn dan meta nqisu wkoll il- kriżi ta' dejn sovran li qed taħkem l-Ewropa, id-deċiżjonijiet kollha jieħu eh, jieħdu l-parlamenti Il-Parlament Ewropew jista' jkollu impatt fuq stati membri oħra dak li huwa l-liġi tal-budget tagħhom. Il-rapport fuq inizjattiva propja tal-ċiklu tal-2012 palissa qed jiġi diskuss fil-Parlament Ewropew ma' fl-kien rapporter Jean-Paul Gozes l-għanta dan id-dibattitu u kol u sabiex nkunu nistaw eh, konna diskussjoni qabel li rapport jiġi eh, adottat formament f'Ottubru sabiex ikunu nistaw nagħtu feedback lura lil kummissjoni Ewropea dwar iċ-ċiklu tal-sena 2012 dwar semestru Ewropew qabel il-Kummissjoni toħroġ il-survey ta' tkabir annwali billi fissa il-prioritajiet budġetarji ekonomiċi għas-sena d-dieħla. Xi punti tas sotu għanna 22 lingwa nittama li aħna għalek isna lingwi ta' kullħat ta' kull min qiegħed hawnhekk fosna, aħna nużaw il-karti ta' kellima biex tal-Parlamenti Nazzjonali biex eh, jiffaċilitaw id debattitu kif tridu jekk tixtiequ titkellmu ġifieri imlew din il-karta biex eh, mbagħad tidwa l biex imbagħad tkunu tistgħu titkellmu jekk tixtiequ mbagħad l-MPs ikunu jistgħu juru idejhom bħas-soltu għax jiena narafkom għalhekk naddu minnu fih għal Jean Paul Gozes biex jagħmel prezentazzjoni tal-rapport tiegħu għal xi 10 minuti. Jean Paul. Grazzi, Signora Cer. Mela dan ir-rapport għandu xaqsa ma' semestru Ewropew. Infakkarkom illi dan is-semestru Jina sabidu minħabba li notajna illi pajizi fih dan iż-żena euro qed jinsabu f'sitwazzjoni fejn m'hemmx koordinament xira għal eh, dak li huwa l-linji ta' politika tal-budget. U dan wassal għall aggravazzjoni tal-budget kif ukoll għal problema tal-kriżi ta' dejn sovran. Allura l-idea li aħna naħolqu din is-semestru Ewropew kien illi ikun ma jkunx hemm dan it-tniġġis minn pajjiż għal liħor Għaliex dan jistaj wassal għal ċertu linji ta' politika budġetarji ħiżina li jitaddew minn pajjiż membru għal liħor għal uru importanti li aħna jkollna livell l fuq diskussjoni l-ewwel fuq livell Ewropew dwar l-effetti li jistaw jinqalaw minħabba l-linja ta' politika tal-budget u dik ekonomika u l-effett li dan se jkollu mhux biss fuq il-pajjiż ta' dak l-individwu ta' dak li jkun, eh, iżda fuq pajjiżati membri oħrajn biex bekk inkunu nixtgħu nbidlu. Fl-Ewropa aħna nużaw ċertu klim tal immoti li mhuwiex il-mod kif aħna s-soltu naħdmu forsi bħala ċittadini, ċittadini ma tantx din it-tip ta' lingwa. Imma hemm ħafna ministri varja lill finanza Eh, tal-finanzi l-istati membri huma valuti u dawn iħarsu lejn il-mod kif il-budget nazzjonali, jew l-abbozz tal-budget nazzjonali qegħdin jiġu mħejja. Dak li aħna qegħdin niddiskutu hawnhekk biex naraw liema fatturi f'liema pajjiżi u l-budgets tagħhom jistgħu jkollhom eh, impatt negattiv fuq il-pajjiżi ġirin. Ġifieri dan l-effett li jittieħed minn pajjiż għall ieħor. Eh, dan is-semestru Ewropew jivolvi diskussjoni bejn l-Istati Membri, l-Kummissjoni kif ukoll il-Parlament Ewropew. U dan jintervjeni fil-fażi preparatorju billi jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar rekomandazzjonijiet illi jistgħu jiġu adottati fuq livell tal-Unjoni Ewropea. U dan għandu jiġi speċifikat tal-imma li il vot tal-Parlament mhuwiex illi jivvolvi ruħu fis-sitwazzjoni nazzjonali f'kull stat membru iżda billi jara illi l-metodoloġija li tiġi applikata tkun waħda effettiva. Rekomendazzjonijiet ewlenin tal-Kommissjoni għandhom jiġu adottati wkoll mill-Kunsilli ġifi rekomendazzjonijiet irrikum ċari biżejjed sabiex ikunu effettivi Ġifiri għal xejn ħan noqogħdu jkollna eh, repetizzjoni ta' rekomendazzjonijiet ġenerali bħal per esempio riforma strutturali li għandna bżonn hija. Il-riformi jekk jaħdmu irridu jinvolvu fatturi illi ser jolqtu il-problemi speċifiċi fl-istat membri biex nipruvaw insibu rimedji u tkun possibbli li kunem koordinament aħjar tal-linji ta' politika ekonomiki tagħna it-tieni parti tas-sena għandu x'aqsam ma' semestri nazzjonali fejn l-istati membri u l-Parlamenti Nazzjonali jagħmlu dak li l-inkollu jagħmlu, jiġifieri li jaqdu il-dokumentazzjoni tagħhom, it-tħejja tal-budgets tagħhom. Imma fl-istess waqt iqisu rekomendazzjonijiet li tqisu fuq livell Ewropew għalhekk inti titqis il- l-importanza li għandha kull deċiżjoni x'qed jiġi fuq livell Ewropew, fuq x'qed jiġi fuq livell eh, nazzjonali u l-prerogattivi tal-Parlamenti Nazzjonali mod partikolar meta niġu biex nivotaw fuq il-budget. Il-rapport li kont responsabbli għalih li kien fil-proċess ta' bozzar huwa wieħed li jiġi sottomess, kollegi għamlu kontributi taħħa, aħna tjibna dan f'qabażi ta' dan, aħna t naħdmu fuq it teks il eh, anzi biraħ lura, kuna taħdmu fuqu. Issna l-kummenti ta' varji persuni sabiex nippruvaw naċċertaw illi il-pożizzjoni tal-Parlament fuq dan is-semestru u realistiku, prammatiku u fl-istess waqt jesprimi rrida tal-Parlament li jkun involut fuq livell tiegħu f'dan il-proċess kollu kemmu. xirrit nejt bjadim li tkun involut. Meta nitkellmu dwar kontra demokratiku dan isejr fuq livell Ewropew sabiex u jgħet jifem sew, il-Parlament Ewropew m'għandux intenzjoni illi illi jimblokka deċiżjonijiet li jieħadu parlamenti nazzjonali sabiex ikunu jistaw jeżerċitaw progressivi tagħhom. Aħna nittamaw illi meta jtieħdu deċiżjonijiet fuq livell Ewropew irid ikun hemm ukoll kontroll demokratiku u dan il-kontroll demokratiku għandu jiġi eżerċitat fis-sieħ mal-Parlament Ewropew. Issa fil-rapport, la bosta rapport li kifet ġi sottomess għad diskussjoni u ġimrissa u kolsa biex il-kollegi jagħmlu l kontributi tagħhom, jiena għat ma l-approċ tal-Kommissjoni għal dak li hija il-riformi strutturali u biex naraw li l-budget ħajkunu sostenibli anke fuq żmien twil. Mistoqsija propja dan li ġej. istati membri u ma lessi li jagħmlu l-impenji meħtieġa sabiex iddaħlu l ta' politika illi xaktarx ser iddaħlu iktar stabilta finanzjarja, lesti li jżommu ma dawn il-miżuri illi huma ħabbru li se daħlu. U U importanti wkoll fuq l-ifel tal-Unjoni Ewropea aħna nagħmlu li t twettiq ta' dawn il-miżuri, nevalwawhom ukoll f'termi tal-għanijiet li aħna fissajna. Ma nħossux illi l-aħjar mod huwa li noqogħdu li proponu miżuri ġodda mingħajr ma naċċertaw li miżuri li diġà li diġà ġew adottati fil-passat il-ġu monitorati sew biex naraw li qegħdin jagħmlu dak li suppost għamlu. Allura għawek fil-qosor tajtkom ideja ta' xiridu nejdu b'dawn dan is-semestru Ewropew u l-prerogativi nazzjonali biex naċċertaw illi jkun hemm aħjar bejn il- linji ta' politika ekonomiċi u finanzjarji differenti biex inkun nisaw ndaħlu it-titjib meħtieġa kemm għal kredibilità tal-Unjoni Ewropea kif ukoll għal ħolqien tax-xogħol u tkabbir għal ċittadini kollha tagħna. Grazzi, mela ħanilkom kif ħammexxu bid-dibattitu li dejja li li datu ċans L-ewwel iż-żewġ membri parlamentari mill parlamenti nazzjonali, mbagħad l-MP wieħed, għax ħafna nies hawnhekk reġistrati li jixtiequ jitkellmu. U kolkom tliet minuti allokati għalikom. Zommu ma dak il-ħin jekk jogħġbok għaliex qed ħafna nies jridu jitkellmu. Jekk ikun hemm iktar minn membru wieħed minn l-istess pajjiż li jixtieq jitkellem, kjoġobkom provaw koordinaw bejnietkom dawn qed nitkellmu fuq livell ta' parlamenti nazzjonali. Mbagħad il-parlamenti nazzjonali jistaw jekk ikun fadlilhom ħin jerġgħu jitkellmu parlamenti nazzjonali mill-istess pajjiż, imma l-ewwel iridu nagħmlu l-ewwel round bil-pajjiżi kollha, mbagħad naraw x'fadal bħala ħin. Nottu ċans il-ħadd ieħor imbagħad ir-rapporter eh, ikun jista' jagħti eh, konklużjonijiet tiegħu issa l-ewwel għandi is-Sur Krejner li huwa l-Viċi President tal-Kumitat Finanzjarju u mbagħad jida mill-Awstrija dan tal-ewwel u mbagħad mill-Iżvezja is-Sur Carl Hamilton. Ġifieri is-Sur Kreiner. Don't know where they. Fejja dem Three minutes. Thank you, Madam Chair. Um, and thank you for uh, the rapporteur for... Um, Grazie. Mela, l-ewwel mistoqsija ġifieri semestru Ewropew nazzjonali jekk eh, dan fil-fatt jiex il-politika budġetarja u jekk għandux jitnaqqas għal sitt xhur, jiena naħseb illi naturalment dawn huma deċiżjonijiet importanti minħabba li aħna fir-rebbija nieħdu deċiżjonijiet importanti ħafna u l-budget eh, medju fil-fatt ikun deċiż għal periodu ta' erba snin u għal din raġuni jiena naħseb li s-semestru Ewropew huwa jisu għodda ta' kontroll illi mandux ikun biss żviluppat fuq perjodu qasir ta' żmien, iżda importanti li aħna nkunu nistgħu nużaw ħalli naraw kif aħna bħala stati membri qegħdin niżviluppaw u nqablu l-progress tagħna nafu li hemm ċertu proċessi li ma jkunux jistgħu nikkalkulawhom u nevalwawhom minn sena l-oħra u nafu li hemm ċertu żviluppi li jisiru fuq perjodu itwal ta' żmien għal din raġuni importanti li aħna ma nkollniex stennijiet wisqolja u mbagħad illi minħabba li jumbat wara aħna nkunu nistgħu ngħidu li fallejna, pereżempju, jiena naħseb li ħaġa importanti hija nifukaw fuq l-anijiet u mhux fuq il-metodi għalissa u naħseb illi naturalment dak li għandu x'jaqsam l-implementazzjoni u il-metodi tal-implementazzjoni jiena naħseb illi dawn huma importanti sta' għandu jkun possibli illi l-mod tal-implementazzjoni jkun stabbilit fuq bażi nazzjonali. Jiena naħseb li l anijiet nistgħu jkunu deċiżi fuq livell Ewropew iżda l-implementazzjoni jinta fuq il-livell nazjonal kif inhu Jina Jiena naħseb li għandu jkun hemm bilanċ ukoll bejn il- il-rapport finanzjarju u minnaħa u minnaħa l-oħra il-kwistjonijiet soċjali, il-kwistjonijiet ta' suq ta' xogħol nafu li kemm fuq il-livell tal-Parlament fuq il-livell tal-livell nazzjonali jista' jkun hemm ukoll ċertu effetti negattivi aħna rridu naraw jekk kulħadd għandux dawn l-oqsma kollha fil-pajjiż tagħhom. Issa nasal l-aħħar punt tiegħi jien għandi l-impressjoni li meta nitkellmu fuq l-anijiet tal-strateġija 2020 aħna jisna għandna eh, dawn il-ħames stati għanijiet eh, importanti ħafna li l-istati membri kollha qegħdin jippruvaw jilħquhom u l-ewwel wieħed l-iktar importanti huwa il-3% ta' deficit u il-kwota wkoll tad-dejn u aħna fid-dibattitu diġa edna dan kollu jana naħseb li dawn huma għaniet importanti ħafna u importanti li aħna kollha nħadnu dawn il-valuri, però dan kollu jena naħseb illi il-kwota tax-xogħol u tal qat hija importanti ħafna rridu niddiskutuha dan huwa għan importanti daqs l-oħrajn. U rridu naraw li dan huwa essenzjali anzi għal ta' kif is-soċjetà tagħna tista' taħdem u jekk aħna naturalment irridu nerbu id-dejn tagħna u nerbu l-problemi li ġib miegħu id-dejn aħna rridu nagħmlu eżattament x'ħan għamlu bħala miżuri ħalli nkomplu nġildu kontra l-qatt, speċjalment fost iż-żgħażagħ. U jiena naħseb li hawnhekk aħna mhux biss irid ikollna diskussjoni politika, iżda anke dak li għandu x'jaqsam il-proċeduri, il-proċeduri tagħna rridu niffukaw iktar fuq il-problema tal-qatt. Mhux minħabba l-fatt li dawn il-problemi tad-deficit u tad-dejn mhumiex importanti, iżda rridu nifukaw ħafna iktar fuq il-ħadd il-qatt u s-situazzjoni tas-suq tax-xogħol. Grazie. Much uh, and now. Jassi tassew? Is-Sur Hamilton, 3 minuti. A mikrofonu għal-kellim. Xed? Tajib, Mela jinġej minn Svezja, pajis li mhuwiex fl euro xi minna rridu illi ninaqdu mal euro iktar il qodim uħut le imma għal membri parlamentari ġewwa l-Iżvezja huwa importanti li bibin kollha jkunu miftuħa biex iktar il qudiem kien nkunu nistgħu forsi nistieħbu ma' żona euro jew inkella ma' linji ta' politika oħra li nafx ma' żona euro. Ma' sistema ta' sorveljanza budgetarja mens, aħna mhux għax qed nkunu xi bravi, mod partikolari, ma aħna l-kiżi tagħna għaddejna minna Eh, ħafna qabel pajjiżi oħrajn kellna fil-bidu ta' disajnijiet eh, kriżi finanzjarja eh, gravi kellna budget sena minnhom deficit budgetarju sena minnhom ta' 12% aħna nazzjonalizzajna il-banek imma terġajna irġajna biħejnihom fuq s suq Issa aħna għandna regoli budgetarju li ddaħlu Eh, minn dak iż-żmien stretti ħafna ta' mira ta' 1% ta' surplus mill-ċiklu ta' mill-ċiklu ta' negozjar, indikaturi speċifikattiv sew u ċar il-mod kif aħna nistgħu niksbuh dan. Aħna għandna miri wkoll f'termini nominali għal dak li hija nefqa eh, tal-ġejjini u l-limiti fuq din in-nefqa Eh, u kol riformi ta' sistema tal-pensjonijiet din ennitna ħafna minn dak iż-żmien għalhekk aħna naqblu ħafna ma li konna dan is-semestru Ewropew kif ukoll dawn l-indikaturi kollha dawn il-miri kollha illi qed jiġu proposti dan iċ-ċiklu u l-fatt li pajjiżi ħajġu monitorjati u li kunem rekomendazzjoniet li jisiru li l-om l-unika problema li għanna li marridux li pajizi oħrajn jew il-Kommissjoni li kollom femit fuq il-mod kif il-Svezja struttura u l-pagi tagħna dan huwa diċentralizzat fidejn trade unions u min ħadem u ħadmen sewwa fl svezja forsi ma taħdem sew f'pajjiżi oħrajn imma s-sistema tagħna taħdem sew fl svezja u ma rridux intħil minn barra. Aħna wkoll ser nieħdu deċiżjoni fuq il-Fiscal Compact fil ħarifa u aħna ser niddiskutu kol l-Unjoni Bankarja, il-parti ta' sorveljanza li fl-ewwel fil-linja ta' varji suġġerimenti. Alek, il-problemi tagħna kif qal ħadd ieħor palissa hija għat fost iż-żaza u l-għat in partikolari seba punt li ta' filmija bħalissa. Li xaħġa li għedna ħdmu sfiq fuq il-problema u li huma riformi strutturati illi aħna għandna bżonn. Li xaħġa naħdmu fuq. Imma kifet aħna naqblu ħafna li jkun hemm sorveljanza u regoli sorveljanza budġetarji stretti ħafna. Grazzi. Grazzi. Issa Elisa għal-Parlament Ewropew, naddu għaxed għaxħedows l-ewel Elisa. Grazzi tassew. Jiena xedow, rapportar, għas-semestru Ewropew, fisem il-Soċjalisti Jina naqbel ma dak ir-għal fil-rapport jew istur Gozzol Gozzes u nistaq fuq dan il-punt. Is-semestru Ewropew qiegħed hemmhekk biex jerġa' jistabilixxi bilanċ bejn il-budget tal-pajjiżi membri ma fl-istess ħin illi jitfa' ċertu limiti fuq dik il- libertà ta' dawn il-pajjiżi li jagħmlu l-budget tagħhom minħabba li l-ekonomija ta' xulxin iserħu fuq xulxin. Din inizjattiva hija waħda mill-mezzi kif aħna qegħdin nirreġixxu għall-kriżi aħna rridu nisqu fuq il-fatt li l-kriżi inqalet fil-qalba ta' żona euro minħabba li ma kienx hemm tkabbir tajjeb. Kienx hemm konverġenza tajba bejn l-ekonomiji u dan hija xi ħaġa din xi rridu nindirizzaw. meta aħna napplikaw istrumenti uh, tal-budget um, umma daw ma jservux bizzejiet. Aħna rridu naċertaw li armonizzazzjoni u t-nejja ta' dan il-proċess budgetarju jinkludi mhux biss id-disciplina żejda illi għandna fiss pakketta sitta u pakketta tnej u l paketti oħrajn eh, Imma aħna irridu indaħlu disciplina budgetarja kif ukoll e, konverġenza bejn il-budget tal-istati membri fil-żona euro. Barra minn dan aħna rridu Eh, rridu konna iktar innovazzjoni fil-qasam ta' riċerka xjenza, speċjalment biex nilħu l tana tagħna 2020, speċjalment ta' disciplina finanzjarja. Fi spirtu li dak li qegħdin nagħmlu fil-Parlament Ewropew, mod partikolari fil-gruppi tal-Soċi Demokratiċi aħna qed narfu l-importanza kruċjali tal-Komissjoni li stabilit fir rekomendazzjoni tagħha sa fejn dawn qegħdin jiġu ehm, adattati sew u jekk dan mhux jekk dan ma jilħux tanijiet tagħhom u jsarfux riżultati mistennija x'qed isir biex dawn jiġu rimedjati. Kol x'forsi qed isir minħat ta' partijiet kollha interessati pa' trade unions, per eżempju, it-taħdidiet li bejn eh, partijiet kollha involuti fl-industrija u kol il-parlamenti nazzjonali. U fi spirtu ta' dan kollu li aħna konna qegħdin naħdmu u dan l-isfond nittamaw li nkunu nistgħu nkomplu għaddejjin bil- Eh, ftajim li għanna bejnietna biex naħdmu fl-imkien biex nipruvaw nigżbu eh, appoċ kbir fil-Parlament Ewropew. Grazzi, issa naddu issa għal MPs li miss, is-Sur Marini li huwa ċer tal-Kumitat eh, ta' Finanzi tas senat fi Franza u mill-Belġu is-Sur Gionet. <laughs> Jina dispeċi li mux l-ismiet diffiċli biex nimpronunċija, minn ma nasib tafu minn etnejt. Issu Marini. Mikrofon għal-kellim. Ah, pardon. Merci, Madame la Grazie, Signora Presidente. Grazzi li dan il-komitat organizza din il-laqa li huwa segwitu għal laqa ta' frar. Issa. Fir-risposta fisem is-Senat Franċiż, ressaqt, ressaqt numru ta' kommenti u dawn kienu inklużi fil-sommarju li ħaġa li napprezzaw u li jawgura tajjeb. Xi kummenti fissem Franza għall-aġenda tal-xhur li ġejjin. Il-kumitat tagħna qed iħares lejn żewġ tests essenzjali illi fuqhom se nirrapportaw ratifika tat TFCG kif ukoll il-leġiżlazzjoni nazzjonali fuq il-finanzi pubbliċi. trattat għal stabilita għal daqstant koordinazzjoni u governanza fl-Unjoni Monetarja. Nafu illi xaktarx dan ikun ratifikat maġġoranza kbira għal daqstant il-maġġoranza ta' xelluk il-maġġoranza fil-prezent musta tikseb maġġoranza għal-ratifika li ma kienx għal-persuna mill-oppozizjoni li wkoll umma mistennija japprovaw dan it-trattat. Naħseb din hija ħaġa tajba ħafna li xifisser li hemm kunsens wiesa għal dak li qed isir. Fuq il-leġiżlazzjoni iktar eh, wiesa fil-liġi Franċiża, il-livell huwa dak ta' wara l-Kostituzzjoni illi sa jipprovdi eh, leġislazzjoni preċiża u jagħmel referenza għal konċetti illi se jagħmluha possibbli illi inħejju miżuri budgetari differenti illi jiġu adottati fi stati membri differenti fl-Ewropa ma' deleġizlazzjoni għall-ewwel darba se tħol fissieħ fi Franza taħt Kumitat Budgetarju Indipendenti. Jiġifieri grupp ta' esperti indipendenti li jipprovdu segwitu skont il-kunċett Ewropew ta' Konsil Oli għal Finanzi Pubbliċi. Tan il-Konsil ser kollu rwol essenzjali sabiex jadotta jew eh, jaqbel ma' ideat mikroekonomiċi li ħajservu ta' bażi. U wkoll jipprovdu ideat marbut ma' ċiklu ekonomiku, struttur, struttura ta' deficit, kif ukoll azzjonijiet differenti li partijiet differenti li jadottaw sabiex jipprovdaw jiksbu il-ċifra ta' 3% u l-miri illi jinkludu s-sorveljanza mal-sortirali. Ġaqsan taħna favur dan l-eżerċizzju, Sinjura President, u mod partikolari xtaqt nitlob illi ikonna laqat regolari illi kullħat jaqbel ma dan. Huwa dejjem interessanti li jkollna stampa ġenerali u forsi nitlob illi fit programmi ta' ħidma fil-ġejjeni niffokaw fuq ċertu kwistjonijiet, ċertu suġġetti sabiex namlu progress metodiku fuq dan ir-rapproċman fuq dan l-arfin reċiproku. Grazzi ħafna. Mill-Belġu. ċer iħor. Is-sur kienet ejna li naqra il-kitba l-għandi għoddimi, jek joġbok. Merci, la, la Grazie ħafna, Sinra President, naħseb li huwa importanti ħafna. Illi f'dan l-istadju ikonna aktar dialogu bejn parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Għandi żewġ rakkomandazzjonijiet, aħna nemnu fiktar integrazzjoni, nemnu eh, ċertu miżuri budgetarji, però jiddispjaċina naraw ċertu aspetti ta' rakkomandazzjonijiet il-intbatu eh, l-inna fil-Belġu l-ewwel net ma ħadniġ gost bil-mod kif qed nitkellmu fuq l-ispiża minn flok nindirizzaw kwestjonijiet li għandhom xaqsu madħul il-taxxa fuq servizzi finanzjarji, kwistjonijiet ta' frodi u politika soċjali. Huma koll aspetti illi huma taħt id-dida għandna l-indessazzjoni ta' salarji u pagi fejn imsieba soċjali huma involuti ħafna fil-proċess u din ħaġa illi eh, hija importanti għalina. Jiddispjaċina wkoll għal mod kif il-proċess EU 2020 qed titwarrab fil-ġlida kontra l-faqar li nsaħħu l-enerġija rinnovabbli aktar investiment u żvilupp. U kwestjonijiet anka marbuta mal-enerġija dawn huma element importanti ħafna fl-ekonomija ta' għada. It-tielet għandu jkun possibbli illi ikonna fondi sabiex nerġa' nagħtu l-ħajja mill-ġdid l-ekonomija reali. U aħna nemnu illi tranzizzjoni lejn ekonomija ekoloġika hija ħaġa li għanna nipromuovu għax minnem hemm ħajkonna l-postijiet tax-xogħol għal għada. Rabba punt nifokaw ftit wis fuq ir-riforma tas setturi bankari u l-ġlida kontra l-spekulazzjoni li hija responsabbli għal ħafna diffikultajiet li qed l-Istati membri llum. U aħna xtaqna illi naraw approċċ iktar proattiv, speċjalment għal dak l-għandu x'jaqsam l-FTT. Bħala konklużjoni, xtaqt nirringrazzja l-rapporter għall-abbozz li rajna l-lum, nasbu illi l-aspetti ta' tassazzjoni, anka l-aspetti soċjali u uh, ambientali għandhom jiġu ġornati, il-punti li semmejt għandhom jiġu integrati, inkella mussa nkunu nistaw naqblu ma nkunu nistaw noħorġu mill-kriżi l-kol flimkien. Grazzi ħafna. Tlift il-shadow rapporter mill-għaldi, pero naddi Emily Terman jidir li għal-grupp tal-ħodor u xek, jek jodbok. Thank you. Um, thanks for coming, everybody. I'm from, from the Green Group here in the House, following this semester from Denmark also, where we are. Grazie. Aħna għedin insegwu dan is-semestru anka jekk maħniex fl-euro. U uh, il-ħodor jaqblu mal-kunġit ta' semestru Ewropew, nasbu li dan dini għod importanti, sabiex niddiskutu nuqqas ta' bilanċ u jkonna approċ komuni għall-izvilupp ekonomiku Ewropew u, u l-possibilità ta' koordinament illi ħaġa li tista' tiġi żviluppat aktar. Nappoġġawha u naraw però lokal titjib. L-ewwel nett hemm bżonn insibu bilanċ bejn l-miri ekonomiċi u l-miri 2020 illi huwa bilanċ l ma sibniex u hemm bżonn ukoll ikun hemm koerenza bejn iż-żewġ naħat li xi kultant qed jispiċċaw ikkontradixxu lil xulxin. U dan m'għandux ikun. Aħna wkoll hemm ħasba għal fatt li nxinna namlu segwitu għal dak li inkiseb u dak li ma nkisibx ukoll, kellna valutazzjoni reali mhux bqajna ninsistu fuq rekomandazzjoni ġodda u tajjeb li konna rekomandazzjoni reali. Nista' nara li l priorita tal-gvern tiegħi reġat eh, ġiet riflessa hawnhekk għalkemm xi kultant forsi għandu jkun hemm element eh, ta' sfida wkoll u kif intqal l-involviment tal-imsiba soċjali u soċjetà ċivili wkoll kol jħagġa importanti, speċa meta iġu għal miri Ewropa 2020. Tajb nisimgħu minn għandkom il-Parlamenti Nazzjonali u nittama' wkoll l-intom tisqu fuq il-benefiċċji ta' dan is-semestru kif ukoll il-problemi potenzjali li rridu naħdmu fuqhom sabiex dan is-semestru jaħdem tassew sabiex tassew dan is-semestru jħalli frott. Grazzi ħafna. Issa, żewġ parlamenti li ġejjin mill-Parlament Irlandiż Alex White, Chairman tal-Komitat għal spiża pubblika u finanzi u riformi pubbliċi mbagħad Eduardo Cabrita mill-Portugal. Ukoll Chairman għal budget u l-finanzi. Jekk ġabkom, Alex. Forse jekk ma tistax isibu il-bottuna għal mikrofonu jinsabu u Grazie ħafna. Signor President, nilqa rapport li għanna l-umar nofsinar li huwa opportunità ta' impenn bejn il-Parlamenti Nazzjonali u membri tal-Parlament Ewropew. U anka l-approċ li eh, nappoġġa u appuntatlu interessanti għalina l-kol. Tajb li konna programm appuntu illi jgħina nindirizzaw dimensjoni Ewropea ta' dak li rridu nagħmlu sabiex nimxu l-qoddim. U anke tajb li għandna fejt pal semestru nazzjonali. Kantejn dwar l-Irlanda. Umbat forsi nitkellem fuq punt iktar ġenerali, kif ħafna minnkom jafu l-Irlanda tinstab sabet ruħa fi problemi, pero sa mixin il-qoddim u konformità ma l-aspetti varji eh, Eja realtà llum il- Komitat tiegħi għandu rol importanti x'jaqdi fil-proċess, hemm ammont kbir ta' riformi leġislattivi relatati mal-sistema bankarja, relatata ma' suq tax-xogħol, politika ta' suq ta' xogħol politika tal-pensjonijiet. Numru ta' kwistjonijiet u tħassib l komitat u l-Parlament kellu jiffaċċja u baħna ninsabu fil-qalba ta' dan kollu fuq l-obligi marbuta ma' semestru, l-obligi nifisom. Xtaqt nkun naf pajjiż oħrajn, imxerx il-qoddim, ninsabu f'livell li ta' skrutinju forsi ħut għadlu din interferenza ma jni preferi najt involviment mill-membri ta' Trojka fl maniġġar tal-finanzi pubbliċi, il-Komitat u l-Parlament innexxilhom jibqaw rib il-kwistjonijiet finanzjari li joqtu ċittadini Irlandiżi. Importanti li nkomplu namlu dan fil program ta' assistenza, il-program ta' assistenza għansi għal kontest partikolari għal kull pajis li għandu implikazzjonijiet iva għal natura għal kwalità tal-dibattitu pubbliku fuq skrutinju pubbliku li jista' u tajjeb li nukonu dan. Imma rridu nagħmlu da kollu li nistgħu sabiex niżguraw li nibqgħu aġġornati fuq da kwistjonijiet. Is-semestru se jkun importanti anke fil-ġejjieni u forsi nkunu nistgħu eh, nkunu qrib dan kollu hekk kif jgħaddu jgħaddi żmien. Komment malaj malaj, Sra. President, dal darboħra jina napoġġa dal proċess, u proċess importanti, għanna bżonnu kolli konna dibattitu forse mux l-lum, imma bżon nkunu konxi tal-isfida li għanna għoddimna sabiex nsibu bilanċ bejn il-rwol tal-Parlament Ewropej u l-rwol tal-Parlament Nazzjonali il-koll għanna responsabiltajiet, kultant għanna duplikar fi responsabiltajiet u għal daqsan tajp ikompli dialikum, ma mżon nirriflettu fuq kif għanna fuq artiklu 13, per eżempju, it-trattat tal-istabilita u xforma tajħu fil-ġejjini. Jista' jkun dibattitu għal-għada forse mhux illum, pero nil-għadin l-opportunità li qed frunna. Thank you very much. Grazzi ħafna nikkonferma illi qegħdin inħarsu lejn dal-punt partikolari li qajjim tinti għaliex din hija ħaġa li bżonn nkomplu naħdmu fuqha. Għaliex mhux dejjem nistgħu noqgħdu nkaxkrukom hawnhekk ovvjament. Il-Portugal issa s sur Cabrita, Eduardo Cabrita. Grazzi, Signora President. Il-Parlament Portugiż u l-komitati prezenti hawnhekk iħossu li tajjeb inwessaw dan id-dialogu fl-ambitu ta' semestru Ewropew u tajjeb ninvolvu konċertazzjoni aħjar bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Qoddim din il-kriżi fejn il-proġett Ewropew qed jiġi meddet f'pajjiż bħal Portugal li huwa suġġett ta' proċess ta' riforma qed nżommu l-fiduċa tagħna fil-proġett Ewropew. Għal daqstant il-parteċipazzjoni għandha tissaħħa. U mal-parlamenti illi huma leħen il-popli, il-parlamenti għandhom viżjoni eżiġenti ma fl-istess ħin hija viżjoni li hija demokratika u turi solidarjetà għal daqstant iktar parteċipazzjoni mill-parlament hija ħaġa essenzjali. Għandna sfida doppja qoddimna l-ewwel net niżviluppaw għall-ewwel darba il- pjanifikazzjoni plurianwali permezz ta' pjanifikazzjoni fuq erba snin kif tafu fil-qafas tar-riformi illi saru u li bdew sentejlu għanna pjanifikazzjoni ta' erba' snin fejn irridu ninkludu wkoll il-miri tas semestru Ewropew. Imbagħad għandna wkoll rekwiżiti tipiċi ta' pajjiż illi jrid jirrispetta pat ta' assistenza ma' l-istituzzjonijiet finanzjari għal laqxa sa' assistenza finanzjari għal pajis. U għabdan il-kontest li aħna għanna konsil ta' finanzi pubbliċi li huwa indipendenti bitlet membri Portugiżi u tnejn li ġejjin minn pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea illi jisegwu l-andament Dan il-kontest nħossu li huwa importanti ħafna li nikkoordinaw l-isforzi ta' disciplina u l-isforzi budgetari f'qafas tal-mira ta' għal iktar kompetitività għall-Ewropa li tpaċi flimkien il-politika budgetarja ma' politika ta' tkabbir il-Portugal ura konsens qawwi għal miżuri ta' riforma imma bitħassib kbir nistgħu naraw l-pjan ta' riforma wassal għal zida fil-qat minn 2 għal 16% għal daqstant qed nitkellmu fuq l-ola livell għat il-ħaqna u anka rajna livelli ta' riċessjoni li huma lilin minn dak li konna tinbastru fil-programm fil fazi inizjali għal daqstant. Fis-semestru Ewropew għandna ninkludu koordinament bej politika budgetarja ma' viżjoni li tippermettilna nuħol u kol aktar attenzjoni għall-impatt soċjali, impatt fuq l-ekonomija reali minnaħa tal-riformi. Six-pack u two-pack irridu jisaxħu dan il-komponent ta' kompetitività u solidarieta Favor, it-kabir, ix-xogħol u għal daqstan temżon inkomplu fuq dan ix-xogħol il-kol flimkien. <coughs> Now on behalf of the ECR group, uh, Dirk Epping. Issa fissam il-grupp tal-ECR. Mr. Epping. Grazzi ħafna, Sr. President, nixtieq illi l-kummenta ftit fuq kemm huwa siwi dan l-eżerċizzju tas-semestru Ewropew. Issa dwar rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż, jiena naħseb li naqbel ma dak li ntqal mill-Kummissjoni fuq ħafna mill-punti li tresqu. Però aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq punti ġodda l-IMF u l-OECD ilhom jagħmlu l-istess jom jgħaddulna l-istess pariri għal xiren ta' snin sa. Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tagħti pariri lill-Istati Membri sabiex jagħmlu affarijiet li huma diġà qegħdin jagħmlu u jekk dan ma jkunx il-każ l-istati membri qegħdin jinjoraw il-pariri ta' kummissjoni junkalla jagħmlu l-oppost. U f'dan is-sens l-1500 paġna ta' rekomendazzjonijiet naħseb li jistgħu jitqisu ma tantx jagħmlu sens. Franza ħat segu l-ordnijiet minn Brussell, il-rekomendazzjoni numru wieħed min-naħa ta' Brussell l-Franza hija illi il-ħaddiema ta' Franċiżi rridu jaħdmu għal iktar sijat mill-li jenqas, iżda l-ewwel ħaġa li għamel il-President Holland kienet illi jinqas il-leta tal-irtirar. U dan kien xorta waħda għalet fuq dan il-weda il illi u fil-fat ħaj implementa politika ta' austerita. Minar dan il-tip ta' dialogu jina nxtieq infakkar li dan il-kumitat bid-diskussjoni li aħna kellna mal-Ministru tal-Finanzi Belġjan, Sulfan surfan Akkerer, illi fil-fat Frenġilna stampa sabiħa ħafna tal-ekonomija belġana, issa issa jidrilna li ċifri li huwa baza eh, l-opinjoni tiegħu fuqhom kienu wis ottimisti u l-Belġu nafu li miexi f'sitwazzjoni ta' riċessjoni. L-ekonomija Belġana qiegħda tmur lura ħafna iktar mill-medja Ewropea. U uh, jina naf illi minkejja il-progress illi huwa penġilna Situazzjoni miex tajba, u nżgur il-Prim Ministru il-Ministru jaqbel ukoll diskussjoni mal-Belġju kienet isa wirja jew u ta' dim il-mezzi ta' xandir. Ġifiri, l-effett li jistaw kolom diskussjonijiet tana fil-grupp tana naħseb illi huma b'effett limitat u aħna kena din diskussjoni bejn Ministru Belġan u diskussjoni li ktar li parteġipaw fija kienu membri tal-Parlament Ewropew mill-Belġu. U aħna irridu verament nappoġġaw rakomendazzjoni tal-Kummissjoni għal daw riformi strutturali, speċjalment meta aħna din nitkellmu fuq eh, sbiq tax-xogħol flessibbli, sistemi ta' pensjonijiet flessibbli u naqsu kemm jista' jkun il-burokrazija. Ningrazzjakom. Thank you very much. Um, now for the uh, next two from the National Parliament. Yes, I've... Grazzi ħafna Sandi mill-Latvija is-Sur Ozolen li huwa l-Viċi Ċer tal-Kumitat Mbagħad għandna rappreżentat mill-Parlament Litwan li huwa l-Ċer tal-Parlament Litwan għall-kwistjonijiet finanzjarji sur Kastussis. Is-Sur Ozolen smax fejn jgħad bil-qiegħda. Fissem il-Latvja żgur li qed tuħażin kun jomok, skużani. Iva, vera, mill ladvija jiena, proset. Sabiex eh, natikom il privileċ li tisimgħuni bil-Latvjan, ħan nitkellem bil-Latvjan. Latvija taqbel mal-Kummissjoni ma' rekomendazzjonijiet li jtressaq il-Kummissjoni dwar is-Semestru Ewropew Kien hemm dibattitu f'dan <laughs> il-kumitat u aħna naħsbu illi għanna naraw illi konna sinkronizzazzjoni u koerenza bejn dokument dwar semestru Ewropew u s-sistema ta' twissija minn qabel l-early warning system. u naraw li kun hemm koerenza bej il-programm ta' konverġenza u il-miżuri l-oħrajn li aħna din implementaw. Fih dan is-semestru Ewropew aħna għandna bżonn ta' indikaturi makroekonomiċi illi aħna jista' jkollna aċċess għalihom. U fl-istess ħin tbassir fiskali tajbin ħalli jgħinuna fit-tħejjija illi aħna jkollna bżonn nagħmlu għal ħabta ta' nofs April. Il-programm ta' konverġenza huwa marbut mal-programmi ta' riforma nazzjonali. U nafu illi dawn il-programmi għandhom ikunu prezentati iktar kmini mill-li huma prezentati bħalissa. Aħna rridu naraw ukoll li naħdmu fuq perjodu ta' żmien itwal, ħalli bekk ikollna evalwazzjoni iktar sħiħa. U Nisguraw li kunem kontinuità koll. dak li għandu xaqsa mis supervizjoni tas semestru Ewropew. Jekk aħna nqisu wkoll ix-xogħol li għandna nagħmlu għandna nħabbru wkoll biżejjed eh, perjodu ta' tejjija sabiex nħejju ruħna tajjeb għal dawn il-programmi u għalina l latvja importanti ħafna li aħna nżommu l-possibilità illi ndaħlu ċertu titjib fir-rekomendazzjonijiet li huma dettaljati permezz ta' diskussjonijiet sewwa u silja. U importanti li aħna eh, niġbru l-kummenti ħalli bekk nkunu nistgħu li proponu ċertu emendi għas-sena 2012. għandu jkun hemm dialogu bejn iż-żewġ naħat naturalment. U aħna għandna bżonn ukoll ta' approċċ iktar flessibbli dak li għandu xieqsam il-time frame u l-ħin li huwa żmien li huwa allokat għal dawn il-programmi u minħat tal Ladvi aħna naqblu illi għandna niddiskutu il-kwistjonijiet li għadhom pendenti u li għadna ma konkludejniex dwarhom. Bħal pereżempju l-politika fiskali. Din tista' tgħinna illi aħna nevitaw li noqogħdu nirrepetu ntennu l-istess affarijiet u ma naħlux wisqin. Jiena naħseb ukoll li huwa importanti ħafna li s-semestru Ewropew jinżamm kemm jista' jkun sempliċi aħna ma nixtiequx illi fil-fatt nħawdu l-inizjattivi ma' xulxin. Grazzi ħafna u issa naddu sabiex nisimgħu liċċer tal-budget fisem il-Litwanja, Parlament Litwan, is-sur Glaveċkas. Grazzi ħafna ziz kollegin għan nitkellem bil-Litwan. ħafna mill-kollegi li tkellmu qabli id-definixxew din is-sitwazzjoni li bħalissa aħna ninsabu fiha u l-problemi li aħna bħalissa din nħabtu wiċna magħhom. Aħna fil-Litwanja qegħdin niddefinixxu din is-sitwazzjoni bħala sitwazzjoni illi mhijiex possibbli li aħna pereżempju ngħidu bil-Litwan aħna tissajjar iktar minn restra waħda fl-istess borma. U hemm bżonn li nqisu u naraw x'inhuma sitwazzjonijiet differenti u bħal pajjiżi l-oħrajn Il-Litwanja da tabbat wicċa ma' krizi fiħdan il-gvern u il-gvern ħa ħafna deċiżjonijiet importanti. U rridu nammettu koll li aħna kellna suċċess analizzajna il-lezzjonijiet li aħna tallimna matul il-kriżi ekonomika u il- tbassir fiskali fil-fatt qal li aħna maħniex ħammorru lil il-mitlita fil-mija tal-budget tad-dejn fil-budget u il riformi fil-Litwanja din ikunu implementati tajjeb ħafna. Wara li smajt xi kellhom xi li l-kollegi jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt li fl-opinjoni tagħna dan is-semestru li għadin iddiskutu bħalissa huwa importanti ħafna fuq livell psikoloġiku. Aħna fil-Litwanja ħadna nota tal-fatt illi ħafna mir-riformi marbutin ma' sistemi ta' pensjonijiet, sistemi ta' soċjali mhux biss huma ta' natura finanzjarja iżda anke ta' natura psikoloġika. Il-Parlament Litwan, per eżempju, bħalissa hija tiħejji ruħu għall-elezzjonijiet il baċet il-ġdid ħajkun adottat mill-Parlament il-ġdid u rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-prinċipji ġenerali, dwar il-politika fiskali u l-appoġġ fuq livell Ewropew huma ta' importanza kbira lina. Aħna nixtiequ nisqu fuq il-fatt illi il diskussjoni u d-dibattiti huma importanti ħafna meta aħna din nitkellmu fuq il- lat psikoloġiku ta' din il-kriżi ekonomika. Sabiex nikkonkludi jena nixtieq ngħid illi s-semestru Ewropew huwa eżerċizzju ta' kif aħna nistgħu nippruvaw nidentifikaw is-soluzzjonijiet fih dan il-finanzi pubbliċi, fih dan il-makroekonomija, iżda aħna soluzzjonijiet iridu nibdew infittxhom ukoll anke fil-lat psikoloġiku naħseb illi s-semestru Ewropew għandu jgħinna sabiex nħuq dan il-għan. Ningrazzjak. Grazzi ħafna naħseb illi ħajkonna ċans li nisimgħu xi rappreżentanti xi wieħed jew tnejn ieħor mill-Parlamenti Nazzjonali. Ma nafx hekk hemm xi ħadd ieħor minnkom li jixtieq jitkellem. Issa fisem il-partit tal-ħodor le anzi f'isem il-gwe Anna Mariza Mattias. Ma nafx hekk kux iżvenjet ixejjer Le, sinjura, jina fil-fatt naf li l-kollegi tiegħi diġà tkellmu u konta qed insegwi dan is-suġġett fisem il-Partit tal-Gwe, allura nixtieq nilqa fostna lill-membri li tirrappreżentaw il-Parlamenti Nazzjonali u nixtieq illi nikkummenta ftit dwar il-pożizzjoni tal-Parlament dwar dan il-punt. L-għonet nishtin ringrazzja s sur Gozes ta' dan il-rapport tal-proposti tiegħu u l-isforzi li qed jagħmel sabiex eh, joħroġ eh, bi proposta konkreta għal dan kollu. Apparti minn hekk xi ħaġa li forsi mhix qed titqies fid-dibattitu tagħna huwa għaddin dan l-isforz sabiex aħna naqdu l-anijiet tagħna. U naħseb li fiħdan ix-xogħol li sar fil-fora u għalli niprofaw nidentifikaw soluzzjonijiet. Jina naħseb li aħna maħniċ għadin nilqu l-anijiet tagħna u għad raġuni aħna jisa għadin noħorġu politika li miex daqsek sirja f'dan il-kontest u rridu nżommu f'moħna għalli naraw xinuwa il-problemi x'inja realtà li ninsabu fija bħalissa ġifiri hija nħarsu li n kabbir ekonomiku u li l-problema tal-qat, per eżempju, dawn ma problemi reali. U anke jekk nħarsu li l-istati membri nafu biċċert illi ma nistawx nimplementaw soluzzjoni li tkun tajba l kulħadd pajjiżi il portugal kif ukoll pajjiżi oħrajn illi kellhom għajnuniet u kol minnaħa ta' trojka, dan kollu jista' jirriżulta biss f'miżuri ta' austerità. Iġifieri, jekk aħna ma nippruvawx ninvestu iktar fil-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol ġodda, wara kollox jekk ma nagħmlux hekk, aħna żgur illi ħan ħanispiċċaw b'miżuri ta' disċiplina budġetarja u iktar miżuri ta' austerità għal pajjiżi tan-nofsinhar tal-Ewropa hemm bżonn nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun l-iżbilanċ U għatfetlina ħafna x'namlu, mela le, nafu dan sabiex għana nipruvaw nindirizzaw nizbalji u id-dejn, il-problema ta' dejn li għanna, iżda fil-kontest tal-krizi ekonomika li ninsabu fija bħalissa, il-mizuri jisom edin jiffukaw biss fuq tnaqis fil-kontest tal-budget, il-privatizzazzjoni tas servizzi pubbliċi, Isna ħin kollu fissati li noħolqu leġizlazzjoni ġodda, ġdida, illi edha twassal biss għal iktar fragilita f'dak li għandix jaqsam s suq tax-xogħol aħna għanna bżon ta' iktar bilanċ fl-ekonomija tagħna, għanna rrid ikollna bilanċ aħjar bejn id-dejn u s-surplus fl-ekonomiji tagħna. Ma nistgħux nikkastigaw biss lil dawk il-pajjiżi li ma jistgħux inaqsu id-deficit eċċessiv tagħhom mingħajr ma nqisu dawk il-pajjiżi wkoll li għandhom surplus eċċessiv. Ġifri ma nistgħux biss nikkastigaw il-pajjiżi ta' nofsinhar għandhom bżonn ta' aktar solidarità fl-Ewropa. Grazzi. And now for the national parliaments from Uh, Luxembourg, the, the Vice President of the uh, Finance Committee, Roger Negri, and then uh, from the Belgian Parliament, uh, Mr. De Croo. So, uh, Mr. Negri. Oui, merci Madame la Présidente. Euh, nous saluons évidemment la, la mise en œuvre du... Grazie ħafna, Signor Presidente. Aħna nilqaw l-introduzzjoni ta' dan is-semestru Ewropew aħna din ukoll nippruvaw naraw li konna bilanċ tajjeb dak li għandu xaqsam disciplina budgetarja. U l-ħtieġa li aħna nimbuttaw daqsxejn il qoddim l-ekonomija Ewropea permezz ta' nfiq pubbliku u anka permezz ta' politika li tista' servisa biex noħolqu opportunitajiet ta' xogħol ġodda. Iżda aħna nixtiequ nisqu wkoll fuq il-problemi tal-qatt fost iż-żgħażagħ u r-riforma tas sistemi tal-pensjonijiet. Madana kollu, aħna naħsbu illi s-sistema tal-indexing tas-salarju ta tal-pagi kienet sistema siwja u tajba għalina u aħna ħankomplu nużaw din is-sistema minħabba illi britna illi verament kienet sistema siwja għas-sitwazzjoni ta' pajjiżna. Aħna nafu illi hemm ħafna affarijiet li tisiru ħafna iktar importanti u aħna nixtiequ naraw salima punt il-pajjiżi li huma stati membri tal-Ewropa jistgħu jagħmlu progress flimkien taħt il-kontroll tal-Unjoni Ewropea iżda anka sabiex aħna fil-pajjiżi tagħna ikollna l-awtonomija politika. Aħna naħsbu wkoll li semestru Ewropew għandu jikkonsisti f'sistema ħajja li timbidel u timbidel skont il-ħtiġijiet li aħna jkollna ħalli bekk. Aħna nistgħu ngħidu li fil-fatt u importanti ħafna li l-Parlamenti Nazzjonali flimkien mal-Parlament Ewropew ikunu qegħdin jatuħ iktar importanza permezz ta' l-evalwazzjonijiet, permezz ta' l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri li kienu adottati. Importanti u koll li noħolqu u noħorġu b'rakkomandazzjoni ġodda jekk ikollna bżonnom, jiena naħseb li jekk nimxu b'dan il-mod, aħna nkollna suċċess żgur u nżommu l-awtonomija nazzjonali fl-istess ħin. Merci, Madame la Presidente. Euh, Grazie. Naħseb illi għaw min jistaġeb min jisma illi jien parti mill-Parlament Nazzjonali għal xi 44 sena, meta 1968 jiena kelli ħafna karigi. Iżda tul dawn l-44 sena jiena rajt il-ġlieda kollu kienet għaddejja bejn is-sovranità u t-telf ta' sovranità. U ftit ftit istati membri dejbużaw il-karta tal-Ewropa, ġifiri ndek il-membri fondaturi, mbagħad dawk ġawarajom, rajhom, it-kabbi tal-Unjoni Ewropea, il-kummerċ Ewropew, il-produttività Ewropea, s-swieq Ewropej. Sa ċertu punt dan kollu wassal għal kondizjonijiet indaqs fil-qasam tal-kompetitività, għal manifattura u għal ekonomiji tagħhom iżda l-istati membri dejjem zammew l-linji ta' politika sovrana individwali tagħhom b'responsabilità lejn l elettorat tagħhom. Sakemm ma ħarġitx il-kriżi, ma faqgħetx il-kriżi, aħna ndunajna li ma tistax ikollok din l-Unjoni Politika waħdanija sakemm inti m'għandekx sistema wahda ta' kif jaħdmu l-istati sa' ċertu punt, un baddejna diskutu il-kriterji tad-deficit, il-kriterji tal-dejn pubbliku, il-valur tal-munita, u meta nħarsu lejn dak li pereżempju pajjiżi pa' Spanja u l-Belġu qegħdin jaddu minna, di li kwistjoni li issa li stati membri f'daqqa waħda isom ishom jerġgħu lura s-sovranità hija kwistjoni li qed tiġi u għandha tiġi diskussa iktar fid-dettall. għal għalfejn dejjem tirritorna għal livell nazzjonali biex terġa' tqajjem l-ekonomija fuq saqajja, jekk l-Ewropa kella il-qalb, il-kuraċ illi tamel il reformi meħtieġa l-ekonomija mela nistaw naħdmu l-kol fl-imkien, nistaw nimġu l-qoddim. Aħna l-problema ma nix biżejt kompetitivita fl-Unjoni Ewropea tagħna, iżda ma mbagħad hemm ħafna kompetitività mill-dinja barranija Jina kifet, inni membru parlamentari 44 sena. Sta dak iż-żmien kienna rajna ċina, l-Brażil, Indonezja u bosta pajjiżi oħrajn barra mill-Ewropa illi qed titfa' ħafna kompetizzjoni, ħafna pista kompetizzjoni fuq spallitna. U din xi ħaġa li jiġi insomma qegħdin meta nqogħdu diskutu sovranità u mhux sovranità u tibda sovranità meta aħna naraw l-importanza minn l-oħra tal-kompetitività u li nerġgħu nagħtu nifs ġdid l-ekonomija tagħna. Grazzi, issa għandi eh, l-ewenet il-Sinjora Berez un Sur Gigold. un-bat imur lura r-rapporter sakemm ma jkunx hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem qabel dan. Ivonx. Grazzi, jina tassew kontenta li tajtna ċans illi jessa tajtna eh, ċans illi niddiskutu ma xi rappresentanti mill parlamenti nazzjonali. Dan huwa proċess illi aħna bdejna qabel ma faqet il-kriżi. aħna rridu nżomm qudam għajnejna li minkejja dak li jagħmlu l-Kummissjoni, l-Kommissjoni, l-Kunsill, illi aħna bħala Parlament Ewropew kif ukoll Parlamenti Nazzjonali nistgħu naqsmu ħafna affarijiet bejnietna, npartu ħafna eh, informazzjoni differenti bejnietna, speċjalment meta niġu għal biex niddiskutu l-sistemi differenti tagħna u x'jaħdem mhux ma jaħdimx. Il-semestru jgħatem għandek sati membri edin jibatu il-programmi ta' riforma, ta' stabilta, ta' konverġenza. U fċertu punt dan ħajsarraf f'linji gwida wiesa illi jagħmlu ċertu rakkomandazzjonijiet l-istati membri. Imma sa ċertu punt hemm ċertu ambigwità iżda din l-ambigwità ma se tibqa' hemmhekk għal wisq żmien. Rapporter. Ressa idejat utli ħafna li anke il-membri tal-parlamenti nazjonali tagħna jistgħu jużaw biex jaraw kif nisu naħsmu fl-imkien. Naħseb li l-ewwel parti ta' dan l-istudju illi aħna kellna illi aħna konna kommissjonajna fuq eh, kif jaħdaħdem l sistema kienet ftit disappuntanti, Iżda issa dak li għanna jista' jservi pala sis sot jista' jkun analiżi li jibda mill-isfel, mill-eruq u jitla l-fuq. biex nipruvaw insawru idejat għal realitajiet li ħanħabtu wiċna maħħom mux biss issa ma ktir kell qoddim. Paġna numru 15 eh, iħawadni ftit għax hemm verżjoni simplifikata tal-kalendarju il-skadenzi, il-linji, il-perdu ta' zmin. Imma ma tem linja nisa jissa, hemm xaġa vojta, kaxxa vojta. U jgħal għandek European Parliament miktub u maċċejn aktar. Firri aħna għana daqseg grafi. Aħna naħdmu mal-parlamenti nazzjonali kull sena. Minn sena għall-oħra biex nippruvaw Eh, nikkonvinċu mbagħad u del biex nikkonvinċu l-kunsill eh, fil-rebbija fuq livelli li jixtiequ jaraw huma wkoll li jaqblu magħna wkoll il-Parlamenti Nazzjonali ma ta' fejn ma jitfawniex imbagħad f'paġna numru 15 hemmhekk. U forsi ta' min jaqraw kol il-konklużjonijiet tal-istudju, naflu li intom il-kol taqraw il-konklużjonijiet l-ewwel, imma fil-fatt huwa konklużjonijiet tajbin. Għaliex dawn jiġbdu ċertu lezzjonijiet minn tentattivi ta' qabel illi saru. Nishtiq namel u koll, nisinnu koll nejt li fil-komitat ta' impijek u kusenjiet soċjali, aħna minna zewċ rekomendazzjonijiet li rapport ta' gozes. L-ewel net niftakar illi konnedna li l-istati membri taħt il-semestru Ewropew suppost għandhom ipoġġu il-pjanijiet ta' impijek nazjonali fuq il-mejda. Emmi namel dan, emmi mamilx, mamilx il-bicċa ta' xol. U il komissjoni tiġi taqgħod um bażikament fuq dan. Illi hemm min għamel xogħlu mbagħad hemm min m'għamel xogħlu, għax hemm min għamel xogħlu ħadem għal xejn għax mbagħad l-oħrajn illi m'għamlu xejn. Mħat ma l-om xejn. Iġifiri jew il-Kummissjoni settijom imbottatura, jew inkellem ħanaslu kien. irridu niftakru xinu ma' strateġiji ta' tkabbir annwali. Imma jridu jkunu ta' kulħadd a livell nazzjonali u hemm ċertu kriterji speċifiċi għal żona euro li jridu nżommu magħhom. Mistudji jħorġu li hemm ċertu effetti spillover minn pajjiż għal ieħor u kummissjoni ma ma stax tifhimha di ħaġa. Grazzi, jina ħallejtek taqbess tlet minuti għallokata li kax mux ma fosin għal-ħin għallum. Issa, Sven Gigold unbad Jean Paul. L-ewel, li xeqna għan xeqna għasam xie xsibijiet għaj, L-ewel għet jekan ħana għastudji mela għandhom id-daħluna ximkien għalja. Mux semmuna. allora għanna niddiskutu għalim mal-kollegi tagħna maħbib tagħna li qed jikkommissjonaw l-istudju sta. Il-problema li rajna bil-proċess huwa li ħafna mir-rakkomandazzjonijiet mill-lattijaj eh, dawk li ħarġu mill-kommissjoni u kienu utli ħafna. Hemm problemi ovvjament għaliex xi kwistjonijiet ta' strateġija 2020 mhumiex inklużi fl-istess livell bħal oħrajn. Irridu nisħu aktar fuq ċertu affarijiet pereżempju għal ġida kontra l-faqar, għal għanijiet tagħna għal ġrida kontra il-bidla fil-klima u l-għanijiet dak ir-rigward u rridu niwetqu u sew. Iżda ħafna mill-talbit konkreti minnaħat tal kubisjoni Ewropea sa fejn nista' nifhem jien għal pajjiżi li nifem fjom jien nħossi li huma utli. U dan jgħat ħafna Ġermanja. Il-problema hija li għal biċċa kbira il-rekomendazzjonijiet li għamlu sena l-oħra ma l-istess din is-sena. Jiena kieku Nħu għos li kunem t-partiti ħar ta' ħanna raw eżattament kif taħsbu għantom għalix għal ġermania il-rekomendazzjoni ta' u l-enin u ma' eżattament l-istess għalix jema bidil. Eh, jħasra li kommissjoni ma kienieċ edemmek biex tajdan mod ċar kif suppost ma għal biz huwa kopert parzialment għax inti meta t-rekomanda xi ħaġa eżempju f'dak li huwa aċċess aħjar għal eh, studenti eh, li kollhom eh, edukazzjoni ta' kwalità ola. Il-Komissar ma kienx per esempio hemmhekk biex tgħid li ma kienx hemm bidli sostanzjali minn rekomendazzjoni għall-oħra. L-istess jut għal pajjiżi, rekomendazzjoni minn pajjiżi, ġifieri għal ehm, min jaħdem min jaħdem żewġ xogħlijiet huwa diffiċli. Ma tantx tihom daqshekk inċentiv. Allura jien inkunna, irrid inkunna f'kif tavalwaw x'sar u x'ma sarx. Dan u tip ta' xogħol irid isir. Nina naqbel ħafna mal dak li qallu s-sadat franċiż illi aħna rridu nħarsu ter bir-riqqa lejn l-oqsma differenti għax mbagħad din issir diskussjoni ta' sustanza biex eh, li hija meħtieġa ferm jekk qeshom il-semestru Ewropew se jaħdem sew. Ġifieri kulħadd irid jagħmel xogħlu. Il-Kummissjoni trid tkun iktar jibsa. Trid tkun iktar trasparenti. Trid tagħmel aktar trasparenti min għamel xogħlu, min ma għamel xogħlu, mhux kulħadd jinħebba wara subaj hawnhekk imma li nagħmlu kollha trasparenti u li eh, niddiskutu iktar fid dettall il kwistjonijiet kollha. Naħseb li dan nistgħu nqabluha mas-strateġija tal-Lisbona Eh, huwa progress, progress li huwa meħtieġ tassew. Grazzi. Okay, thank you very much. I'll now give the floor back to the uh, rapporteur. Ingrazzi nadi sar rapporteur mu qed nara ħadd iktar li jixtieq jintervjeni mela Jean Paul fidejk. Grazzi. Jena smajt ħafna għal-kommenti li kellhom xi jagħmlu wkoll dawk il-membri parlamentari nazzjonali. Naħseb li di ta' semestru Ewropew. Hija xaħġa li sa ċertu punt għajem tħassib għax hemm differenti f'pajiz differenti u rridu naraw illi b'dawn il-kondizjonijiet ma, ma, ma, ma, ma jimiġux imbabsa. Kif intqal, fuż minn twil, u importanti illi nipjanaw sew. imma s-semestru Ewropew xi ħaġa wkoll li tinbidel il-ħin kollu ja dinamika. Eh, ma nistgħux nħarsu biss fuq iż-żmien twil, iġidu nħarsu wkoll fuq żmien qasira xie kusjoni ta' konverġenza. Ija xi ħaġa fluida ħafna. Jiena nirrealizza illi ħafna kollegi japprezzaw dan l-eżerċizzju li sar minkejja li jridu jżobru prerogattivi tal-Parlamenti Nazzjonali tagħhom ukoll u li huma qegħdin jissuġġerixxu illi nerġgħu naħsbu nixtarru iktar dwar pereżempju il-kompetittività bħalma qalu l-Portugiżi u fl-istess waqt niddibattu dwar kif fejn x'fatta. Il-kollegi tagħna Portugiżi qalu li dawn id-deċiżjonijiet iridu jsiru fuq livell nazzjonali mhux sejrin żball, ġviri m'għandhomx żball, iżda rid ikollna wkoll eżerċizji ta' koordinament biex naraw eżattament kif nistgħu nimplementaw dawn il-miżuri kollha jew l-idejat kollha. U meta jieġi dan it twetti mela jrid jitħalla f'idejn l-istati membri differenti iva. F'termini ġenerali inti qed xi ħaġa simili għal dak li jedna fil-parlament li aħna rridu nitlu iktar fid-dettall. Aħna rikonna miżuri iktar konkreti, ma sux ġu nirġgħu intennu affarijiet diġà għedna. Aħna rridu nitlu fil-qalba tal-kwistjoni. U għana rridu nidiskutu dawn is sujġetti mod regolari. Per eżempju, dawn il-pjanijiet ta' ġustament ħafna drabi waslu għal żieda fil-qat fil-bidu minħabba il-tibdil li jisir fil-bidu. Allura rridu nħarsu lejn il-miżuri għadin jittieħdu. Rridu naraw l-impatti li qed ikollhom u rridu naraw illi ħajkonna livell ta' koordinament ikbar fuq livell nazzjonali u Ewropew. Il-kollega tana, Sur Marini, talab li kunem iktar laqat regolari. Iva, din xaħġa li ħana nishtiqu naraw ukoll. Dawn il-laqat Mandomx xur laqas biss ikunu fuq livell ġenerali ħafna biss. Għandhom irrid għandhom jitlu fil-qaqat. Għandna nħarsu lejn il-laqsma suġġetti individwali. fil laqali li jmiss, anzi, misna namlu dak il-pass zejjed u nħarsu ftit lejn is-suġġetti li qed jiġu proposti u naraw eżattament kif dawn jorbtu wkoll mal-femiet tal-Parlamenti Nazzjonali. Il-Parlament Ewropew mhux qed ifittex xi flejjeż żejda jafu x'inhu l-limiti tal- eh, taħħom u laqas mu qed ifittxu illi jkollhom prerogattivi żejda huma jdu biss jaħdmu mal-Parlamenti Nazzjonali id-fit. Graċi tas-sew ta' dan id-dibattitu interessanti ferm aħna aktar il-qoddim fis snin li ġejjin nixtiequ li konna żewġ avvenimenti ma' Parlamenti Nazzjonali. L-ewwel net, l-ewwel waħda nixtiequ li seħ qabel il-Kunsil tar-Rebbi f'dak li mseħ il-Ġimgħa Ewropea. Mbagħad it-tieni waħda wara s-sajf illi ħajkun l-evalwazzjoni tas-semestru. Ja, bazzikament dak li l- mlawnek issa. Iġifiri ningrazzjakom tal-li ġejtonek fosna u naqattu maħna fil-taħdid tagħna ħna għandin nistenaw bil-ħerqa biex nkomplu saħħu ir-rabtiet tana u li ninvolvu ħafna aktar parlamenti nazzjonali f'dawn id-diskussjonijiet tagħna u xogħol tagħna grazzi issa l-vot tagħna mhuwiex eh, suppost għandu il- musa jpost qabda jibda qabel fu nofs, ġifiri għan nistaw nistennew saw nofs. Safratan sa' kemm jiġi kulħadd. Okay, right, we're ready to vote on MIFIR and MIFID. We're voting. Mela, naddu għal MIFIR u MIFID nifuta fuq il-regolament un bat il-direttiva. Markus, trid titkellem, nafri Robert trid jgħid xi ħaġa wkoll. Grazzi ħafna, Sinjora President, eżis kollegi, Dawn l-aħħar ftit xhur jiena flimkien ma' rapporter u x-shadow rapporter tal-partit teħdemt fuq dan id-dokument li illum nittamaw li minħabba x-xogħol tagħna ħajkonna votazzjoni ħafna aktar faċli. U dan ħanaraw jivverifikat matul il-votazzjoni jiena nixtieq għal daw kollha illi ħadmu b'mod kostruttiv illi waslulna f'din is-sitwazzjoni li nistgħu nivutaw b'mod kostruttiv. Ningrazzjakom ħafna. Thank you, Robert. Where have you gone? Oh. Microfono. Oui. Excusez-moi. Euh, Madame la Présidente, chers collègues, à mon tour, j'aimerais remercier euh, Marc. Signor Presidente, tis kollegi, jena nishtiq ningrazzja um, Marcus Ferber u il-Shadows uh, kolla, għan xosfi il-koll. il-tekst illi ħareċ minn taħt titana u ħadu s-sura ta' dawn l-emendi dwar id-dittijiet tal-awtur. Il-grupp tiegħi li kien lura mod partikolari artiklu 24 ħoss illi ju jista' jappoġġa l-kompromess ġenerali li eh, sur Marcus Ferber ressa. Nixtieq nisaq però illi il-grupp tiegħi irrit li risaqdan qoddim il-plenarja. U għalek aħna nirriservaw id-dritt li nris u xertu emendi. Jekk hemm lok għal titjib f'xi postijiet. Grazzi ma jdirx li għaw xaħat li jishtiq jitkellem. Naddu għal-fot dwar il-regolament. Eja namlu test vote. Kulħadd jafas il-buttuna, Marko Sukol. Test vote. I can't see. Oh right. Right, there's 42 cards plus 42 plakjata, u għetu plakjati, u għetu 40, 43, dejjem xaħat imqabbat li ma qatt ma jivvota. Tajje, prosit. Mela, kompromess A, favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess B, Zewġ partit, l-ewwel parti ta' kompromess bidew favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, tini parti favur, kontra, astenzjonijiet u ukoll. Kompromess ċe, paġna seba tal-kopja tijaj. kuħat etaw. Mela, emenda bil-fom. Naħat tal-ħodor. Sawa, kuħat jaċċetta Tajba. Iva. Nivotaw bil-fom, emenda bil-fom, teksta kompromess ġid, sewa. Markus? Mela l-ewwel net aħna rridu nifutaw fuq l-emenda minnaħat tal-Partit tal-Ħodor jekk din ma tkunx adottata mbagħad nistgħu nifutaw fuq il-kompromess ċe flimkien ma l-emenda orali naturalment tal-rapporter. Okay, so... Tajpwis, għanna emenda orali proposta mit grupp tal-ħodor għalli t-inkludu kol emendora le, anzi. L-emenda tal-ħodor, dak favur. Kontra? Estensjonijiet ma taddix. Proposta ta' kompromess ċe. Le. Emenda orali mir rapporter ewwel, separatament. Emenda orali ta' rapporter dak favur kontra astensjonijiet ma taddix. Nivverifika. Vota kolħat, vot maluq. Tletin favur u 8 kontra. Din kienet x'kienaw xi ħadd qalep mid-dejra. Hemm dorali rapportera għaddiet issa? Kompromess ġej. dora li, dak favor? Kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess D, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Kompromess E, dawk favur, kontra astenzjonijiet taddi kompromess effe, dawk favur kontra astenzjoniet, taddi, kompromess G favur kontra astenzjoniet, taddi, kompromess akka, dawk favur kontra astenzjoniet, taddi, kompromess I Right. Compromise I, I've got it on the top of page. Kompromess I, paġna 14, favur, kontrastenzjoni taddi. Kompromess je, favur, kontrastenzjoni taddi. Compromise k, Favor. contrastensione stenzjoni taddi. L, favor, kontra stenzjoni taddi, kompromess M favur kontra stenzjoni taddi, kompromess N favur kontra astenzjoni taddi, kompromess O favur kontra astenzjoni taddi, kompromess P favur kontra astenzjoni taddi, kompromess Q favur kontra astenzjoni taddi, kompromess R favur kontra astensjoniet taddi kompromess S favur kontra astensjoniet taddi kompromess T favur kontra astensjoniet taddi kompromess U favur kontra astensjoniet taddi kompromess V favur kontra astensjoniet taddi Kompromess u favur. Anzi, żewġ partijiet. Kompromess W l parti favur kontra sensonijiet taddi. Tieni parti favur kontra astensjoniet taddi wkoll. Kompromess x favur kontra astensjoniet taddi. Kompromess waj fav anzi. Għanna ħafna emendi orali għamnek tajt il-President. Għanna tlet emendi orali l-ewenet. Emendi orali mill-grupp għaldi dak favur kontra astensjonijiet ma taddix it-tini wahda mill-għalde favur kontra astenzjoniet ma taddix u t-tielet emendorali mill-grupp tal-ħodor favur kontra astenzjoniet ma taddix vot maqsum issa l-ewwel parti Dawk favur kontra astenzjoniet taddi l-tieni parti favur kontra astenzjoniet taddi wkoll. It-tielet parti daw kollha favur kontra astenzjonijiet taddi wkoll. Kompromess Zeta? emendorali ħaneħdu l-emendorali l-ewwel dawk favur emendorali kontra astenzjonijiet ta' ma taddix kompromess kif proposta favur kontra astensjoniet jaddi. We now go to compromise AA. Compromise AA. Favur. Kontra astensjoniet taddi. Naddu issa għal kompromess AB dak favur kontra astensjoniet taddi. Naddu issa għal AC, dawk favor, kontra, astenzjoniet, taddi, kompromess għadde, dawk favur, kontra, astenzjoniet, taddi. Kompromess AE, dawk favor, emendorali, dawk favur, kontra, astenzjoniet, taddi e, l-klemendorali, kompromess blemendorali dok favur kontra astensjonijiet taddi. Naddu issa għal AF ebben dawrali għal darboħra dawk favur kontra astensjoniet taddi. Kompromess blemendorali dawk favur kontra astensjoniet taddi. to Naddu issa għal-emenda 759 dak favur kontra astenzjoniet ma taddix. 760 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Kompromess AG dak favur kontra astenzjoniet taddi. A akka favor favur kontra astenzjoniet taddi. Għaw dak favur kontra stenzjoniet taddi. jie, dak favur kontra stenzjoniet taddi. Akka dak favur kontra stenzjoniet taddi. elle dak favur kontra stenzjoniet taddi. emme dak favur kontra stenzjoniet taddi. enne dak favur kontra stenzjoniet taddi. AO dawk favur kontra stenzjoniet taddi. AP dawk favur kontra stenzjoniet taddi. Emenda sabaw design, jek nsiba tajt il-President. Emenda orali, mir-rapporter, jawar. Amen orali dak favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda 97 l-emenda orali dawk favur. Kontra astenzjoniet taddi. Kompromess AQ dawk favur. Kontra astenzjoniet taddi. AR dawk favur kontra astenzjoniet taddi. AS dawk favur kontra astenzjoniet taddi. AT dawk favur kontra astenzjoniet taddi. AU dawk favur kontra stenzjoniet taddi, AV dak favur kontra stenzjoniet taddi, AW Dak favur kontra stenzjoniet taddi, AX Dak favur kontra stenzjoniet taddi, AY dawk favur kontra stenzjoniet taddi, AZ dawk favur Niskuza ruħi ma bat li l-ewwel parti dawk favur ta' għażejta dawk favur kontra astenzjoniet taddi. et parti dawk favur kontra astenzjoniet taddi. I now go to Naddu issa għal BA dawk favur kontra astenzjoniet taddi. BB favur kontra astenzjoniet taddi. Beċe dak favur kontra astenzjoniet taddi. Bd dak favur kontra astenzjoniet taddi. BE dak favur kontra astenzjoniet taddi. BF favur kontra astenzjoniet taddi. BG dak favur kontra astenzjoniet taddi. BH favur kontra astenzjoniet taddi. B.I. dak favur kontra astenzjoniet taddi. Bejje dak favur kontra astenzjoniet taddi. Naddu issa votazzjoni fuq it-test. Vot elettroniku, vot miftuħ. That solves that one. I've still got one too many EPP. Għandi mizvoti minna ħata l-PP. E. Ma fli għandkom entuzjazmu kbir sabiex tappoġaw il-Markos. Vot malu, 45 favur. Ħadd man kienaw kontra. Okay, now let's do it <clears throat> again for the legislative resolution. Issa fuq il-rezoluzzjoni. Vot miftuħ. il segretarjat raqat. fad l-inna x'namlu. Nibqaw votaw? ħames buttuni oħrajn, nibqaw votaw? Tlieta, tnej oħra? Żewġ buttuni oħra? Tajjeb xaħat tiħor, ieħor, wieħed? Tajjeb. Votazzjoni magħluqa? 45 għal darbaħla. U ma kienaw ħadd kontra. Grazzi ħafna. Naddu għad-direttiva. l estija direttiva tajib. Kompromess A, dak favur, kontra, stenzjoniet, taddi. Kompromess B, zewċ partijiet L-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess ċe Paġna numru 8. Favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess D, favur kontra estensjoni taddi. Kompromess Paġna 13. Emendorali l-ewel mill-gwe favur kontra astensjoniet. Ma taddix kompromess E favur kontra astensjoniet. Taddi. Kompromess F. Emendorali oħra tal l ewel favur kontra stenzjoniet ma taddix kompromess F favur kontra stenzjoniet taddi kompromess G favur kontra stenzjoniet taddi kompromess H għamendorali mill-gwe għamendorali favur kontra stenzjoniet taddi ma taddix kompromess akka favur kontra stenzjoniet taddi xċara la traj tajt il-president ma teżistix tajjeb kompromess jieġej dawk favur kontra stenzjoniet taddi kompromess k favur kontra astenzjoniet taddi. Kompromess L paġna 23 favur kontra astenzjoniet taddi. M favur kontra astenzjoniet taddi. Kompromess N bemenda orali mill-rapporter favur kontra astenzjoniet taddi Kompromess favur kontra astenzjoniet. Taddi u Kompromess o favur kontra astenzjoniet. Taddi. Kompromess P mill-grupp Sende dak favur nomendorali kontra astenzjoniet. Taddi. Uh, and now... U Għanna emendorali oħra minnaħat tal alde Ġran votaw fuq din issa, għanna l li tal-għalde favur kontra stanzjonijiet. Ma diċ, Aħjar nikontrollaw. Iva għanna emenda orali oħra minnaħat ta' partit ta' ħodor, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Ma diċ. Melissa nistaw naqsmu l-vot li miż-żewġ partit l-ewwel parti tal-kompromess dak favur, dak minnkom kontra astenzjonijiet għaddit. U t-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal kompromess E fuq din sa fil-paġna 37. Kompromess Q, E, dawk favur daw kontra astenzjonijiet għaddit kompromess R Paġa numru 40 dawk favur u laħaqtu sewa favur kontra stanzjonijiet għaddit Kompromess S favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess T favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess U favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess V favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess W favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess X favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess Y jaldar boħra għanna emenda orali minnaħa tal-gwe, Dawk la favur kontra stanzjonijiet ma diċ. U wissa l-kompromess kif kien favur kontra stanzjonijiet? Għaddit. Il-kompromess zeta favur kontra stanzjonijiet għaddit. Kompromess AA favur kontra stanzjonijiet għaddit. AB favur kontra astenzjonijiet għaddit. AC zewċ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Għadde illi nsibwa fit-tieni pakkett issa ma nafx hekk intom ta'kom mhux membużin flimkien jew le, paċa u ħamsin dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. A, e, sa favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. A G favur kontra astenzjonijiet għaddiet. A H żewġ partit l-ewwel parti favur. Skużawni, fit tlet parti l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U t-tlet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa l-AI il-nisibuwa f'paġna 58. AI favur kontra astenzjoniet għaddiet. A J favur kontra astenzjoniet għaddiet. A K favur kontra astenzjoniet għaddiet. A L favur kontra astenzjoniet għaddiet. A M favur kontra astenzjoniet għaddiet. A N Għanna emenda orali l-ewel minnaħa tal-essendi dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal kompromess. Da mux kollu flimkien allura li għanna wek għadna kemm votajna fuq il-mendi orali, il-mendi għaxek joġbok. jekk sakemm inti mhux qed toqgħod toqgħoddhom daw. Mela kompress enni daw biżewġ mendi orali favur kontra sanzjonijiet. Għaddiet. Kompromess AO. Paġna 67 favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess AP, paġna 70 favur kontra astenzjonijiet għaddit, E favur kontra astenzjonijiet A AR favur kontra astenzjonijiet A AS favur kontra astenzjonijiet A T favur kontra astenzjonijiet A U, favur kontra astenzjonijiet A V favur kontra astenzjonijiet għaddit. A w favur kontra astenzjonieta għaddiet. A x favur kontra astenzjonieta għaddiet. A y favur kontra astenzjonieta għaddiet. A z favur kontra astenzjonieta għaddiet. Issa BA favur kontra astenzjonieta għaddiet. B B favur kontra stanzjonijiet għaddit, C favur kontra stanzjonijiet għaddit, D favur kontra stanzjonijiet għaddit, BE <laughs> favur kontra stanzjonijiet għaddit, BF favur kontra stanzjonijiet għaddit, BG favur kontra stanzjonijiet għaddit, H, favur kontra astenzjonijiet għaddit. B-I, favur kontra astenzjonijiet għaddit, B-J, favur kontra astenzjonijiet għaddit, BK favur u skużawni. Emendorali minnaħat rapporter stess dawk li ma favur kieġobkom kontra stanzjoni għaddit. kompromess BK bl-element dorali, daw favur kontra stanzjoni ta' diet. BL e, ħanqleb il-paġna dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. BM favur kontra astenzjonijiet għaddit. BN favur kontra astenzjonijiet għaddit. BO favur kontra astenzjonijiet għaddit. BP e, favur kontra astenzjoni ta' BE favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 220 diġa koprejnija, l-emenda numru 3 kienet irtirata sabi BR favur kontra astenzjoni ta' dit BS b'emenda rani minnaħat il-rapporter dawk favur l-emendorali daw kontra astenzjonijiet għaddiet. BS bl-emenda orali favur kontra astenzjonijiet għaddiet. BT favur kontra astenzjonijiet għaddiet BU favur kontra astenzjonijiet għaddiet BV favur kontra astenzjonijiet għaddiet Bewe favur kontra astenzjonijiet għaddit. Bex favur kontra astenzjonijiet għaddit. Bewaj favur kontra astenzjonijiet għaddit. Bet favur kontra astenzjonijiet għaddit A favur kontra astenzjonijiet għaddit, ċebe favur kontra astenzjonijiet għaddit, ċeċe favur kontra stenzjonijiet għaddit, ċede favur kontra stenzjonijiet għaddit, ċeqe favur kontra astenzjonijiet għaddit, ċeqe favur kontra astenzjonijiet għaddit, ċeg favur kontra astenzjonijiet għaddit, Tajt, ma issa li missu għavot maqsum żewġ partijiet, kompromess ċe għakka, l-ewel parti dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet, għaddiet it-tini parti dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet, għaddiet. ċe i favur kontra astenzjonijiet, għaddiet ċe ju favur kontra stanzjonijiet għaddiet, ċe ka favur kontra stanzjonijiet għaddiet ċe favur kontra stazzjonijiet għaddiet. ċe favur kontra astenzjonijiet għaddiet. ċe favur kontra stazzjonijiet għaddiet. ċe favur kontra astenzjonijiet għaddiet. ċe favur kontra astenzjonijiet għaddiet ċe favur kontra stanzjonijiet għaddit. ċe R f'żewġ partijiet għan votaw għaddi l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit ċe S favur kontra astenzjonijiet għaddit ċe favur kontra astenzjonijiet għaddit Issa naddu sabiex nivvutaw fuq id-dokument kif kien emendat, kieġobkom ivutaw votazzjoni miftuħa. be voted, votes closed, that's 44 in favour, nobody against. Votazzjoni maluqa 44 favur mebdibda vot kontra l astanzjoni tissa vot fuq il-rezoluzzjoni leġislattiva. Fadal persuna sabiex t-vota jekka t-vota, tajab mela votazzjoni, malu 44 favur, lebda vot kontra u lebda sanzjoni. Proset! Markus, jekk joġbok, t-tkellem, Grazzi ħafna, Iva, nixtieq ringrazzi ħafna lil kollegi sal-aħħar minuta ma kienx ċar illi aħna ħajrna xilna nkunu daqshekk deċiżi u naqblu daqshekk u naħseb illi dan huwa sinjal tajb ħafna illi l-kumitat Eh, juri illi aħna nirrappreżentaw pożizzjoni waħda nixtiequ li jkollna regoli iktar stretti, nixtiequ nħarsu kemm dawk li ħarsu li taxxi l-investituri kif ukoll is-swieq finanzjarji nitamaw li l-Kunsill ħajkun lest li negozja magħna, issa aħna nistgħu żgur illi nistgħu mexxu iktar b'mod maġġel din il-proċedura sa dwar il-proċedura ta' kif ħanibqgħu mixin bid-diskussjoni jiena naħseb li għamel sens illi aħna jkollna din proposta iktar leġitma permezz tal-deċiżjoni fil fil-plenarja u din għandha tittieħed fil-plenarja ta' Ottubru ħalli nittamaw li jkollna vot ċar ħalli bekk aħna nkun nistgħu nkomplu għaddejjin b'negozjati mal-Kunsill. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna qed nara li Robert jgħat jaqbel issa għandna l-olli jixtieq jitkellem kjoġbok. Grazzi ħafna, Sinjor President. Jiena wkoll xtaqt nirringrazzja ħafna lil Marcos u lil Shadow Rapporteurs l-oħra kollha. Jiena kuntent ħafna fissem il-grupp tal-Alde u għal darba aħna ninsabu fil-maġġoranza wkoll. Okay, thank you, thank you, thank you very Grazzi ħafna. Iva, naħseb illi fl-aħħar ftemna illi nistaw issa nivvotaw dwar dan fil-plenarja u nittamaw li dan kollu nistaw nżommu fuq l-avenġenda tagħna u dan ħallu fidejn is-segretarjat ħalli naraw jekk aħna nistgħux nitolbu li dan ikun fuq l-aġenda tal-plenarja ta' Ottubru mbagħad iktar il qoddim nerġgħu nitkellmu dwar dan il-punt. Mela, Issa fadlinna voti ieħor dwar Ma nafx hekk din il-lista ta' votazzjoni tiegħi. Tajjeb, lesti aħna organizzati nistgħu ngħaddu għal l-abbozz tar-rapport minnaħa ta' rapporter Sampo Terho sabiex ikollna Su integrat għal ħlasijiet permezz tal-mobile, l-internet u l-cards. Et il-ħares ħalli nara il-rapporter fejnu, ħalli nara jekk għandix bżon lajna tiegħu forsi matul il-votazzjoni lesti sabiex nivvotaw dawk li minnkom li sejrin kieġobkom jitilqu bil-mod mela l-emenda numru 20 nibdew dawk favur. Et nara li ħatti su li deħ, jek joġobkom, signori, favur kontra stanzjoni ta' d-diet, lemmen daw 21 dawk favur Nistaw nivutaw fuq daw kollha sa emenda 28 u 21 sa 28. Xtaħzbu? Jekk jġobkom, eżis kollegi, naf illi jiskom edin titkellmu bejnietkom, però nistgħu nivvutaw issa minn fuq l-emendi 21 sa 28 dawk favur ma tistawx ma jimpurtax, għat ma taħdem di, mela 21 dak favur kontra stenzjoni ta' dit, 22 favur kontra stenzjoni ta' dit, 23 favur kontra stenzjoni ta' dit, 24 favur kontra stenzjoni ta' dit, 25 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 27 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 28 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 29 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess A. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Imkon wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit. Im Imkot nejn favur kontra astenzjoniet għaddit. Imkot lita favur kontra astenzjoniet għaddit. Imkot sitta favur kontra astenzjoniet għaddit. Imkot disa favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess B. Favur kontra astenzjoniet għaddit. 38 favur kontra Disa u 39 favur kontra kontra astenzjonijiet aħjar naraw votazzjoni elettronika 39, jekk kon votazzjoni miftuħa, votaw fuq 39. Kulħadd tivvota naraq il-votazzjoni. Bidla kbira di 26 favur 17 kontra ġifiri għaddiet din. L-emendar bejn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 42 favur kontra astenzjonijiet. Naħseb għaddiet din. Aħjar kontra l-votazzjoni elettronika kjo ġobkom votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa u din għaddiet 26 favur 15 kontra. 43 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 44 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 46 favur kontra astenzjonijiet nasib din għaddit, pero ħjar nifutaw b'votazzjoni elettronika kieġobkom nifutaw fuq 46. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa din għaddit 22 favur 21 kontra. Xikultant jirnexxili jien. Għajnin ta' seqer. 47. Favur kontra stanzjonijiet għaddit. 45. Favur kontra stanzjonijiet għaddit. Kompromess ċe. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Imko 5. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Imko 18. Favur kontra astenzjoniet għaddit. Imko 20 favur kontra astenzjoniet għaddit. Imko 21 favur kontra astenzjoniet għaddit. 154 favur kontra astenzjoniet għaddit. 148 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess de, favur kontra astenzjoniet għaddit. Numru 59 favur 59. Anna skużawni forsi l-imkorba tax, ritnejt. Le, għanna l-emenda 59 li għada qabel l-imkorba tax, minna ħata gozes u eh, pallone. 59 favur kontra astenzjonijiet. Ma ddiċ. Naħseb nipreferim korba tax, jisna, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 58. Naħseb li din hija kompatibbli ma' 59 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 60 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Inkoħ issa. Favur Imkoħ nistax wasalna, favur kontra stanzjonijiet. Għaddit, kompromess E, favur, naqsma f'żewġ partit, l-ewwel parti, favur kontra astenzjoni. Għaddit, tieni parti, favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Aħjar nikatraw votazzjoni elettronika, però naħseb li din hija l-kombinazzjoni 21-22. Forsi sejra żball 22 favur 21 kontra. 69. Le, anzi, il-kompromess FM. Kompromess effett in parti di favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 69 favur kontra sanzjonijiet għaddiet, 70 favur kontra sanzjonijiet għaddiet, 71 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Kompromess G fitla partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tlet parti aħjar narawa din nerġaw minħabba li din kienet daqxej differenti votazzjoni maluqa 21 favur 22 kontra ma ddiċ din il-parti proset tal-indunajtu tlet parti favur kontra astenzjonijiet aħjar nerġaw niċċekkjaw it-tielet parti minħabba li naf li mhux kulħadd tivvota. Tielet parti ta' kompromess kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa din m'għaddiġ 20 favur, 23 kontra. Tnejn u tmenin issa jmiss. Favur kontra 82 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddit, 83 favur kontra astenzjonijiet naħseb li din ma ddiċ, pero jen nirġaw naraw għadik 83. Għabal din kienet ġdida unek. Votazzjoni maluqa din u kol ma ddiċ, 20 favur, 23 kontra. 84 favur kontra stenzjonijiet għaddit, kompromess akka f'ħafna partijiet differenti l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet. Nasib li din maddiċ, pero aħjar nerġaw nċekjaw perfett ta' votazzjoni elettronika. Kieġabkom. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa din m'għaddiex 17 favur, 26 kontra tret parti favur, kontra astenzjonijiet naħseb li din m'għaddiex iżda nistgħu nikkontrollaw permezz ta' votazzjoni elettronika kif ġobkom. Votazzjoni magħluqa 22 favur, 20 kontra u r-rabba parti Jekk jaġobkom, favur kontra aħjar nċekjaw permessa votazzjoni elettronika di. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 22 favur 21 kontra. Nadu għas 6 u 90 favur kontra estensjonijiet. Raddiet 98 favur Tunja design, Ninety six sitta u disejn u sebba u disejn u ma frimkien ma bat jgħid lek eħeb għandek raġun disa u disejn disa u kontra astensjonijiet niverifikaw vot maluq 21 favur, 22 kontra. Kompromess i dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Amenda 104 dawk favur kontra astensjonijiet 104 ċans biex tivvotaw, l-ħar ċans, n-nala. kontra 21, ġviri ta' kompromess jeda favur kontra sanzjoniet għaddit. Kompromess ke favur kontra sanzjoniet għaddit. Kompromess L dawk favur kontra sanzjoniet għaddit kompromess emme, zoċ partijiet, dove parti favur, kontra astensjonijiet għaddit. Tini parti favur, kontra astensjonijiet għaddit. Issa imko 19. Favur, kontra astensjonijiet għaddit. 120 favur kontra għastensjonijiet nil-verifikaw 120 Mela, d 20 kontra 21. Kompromess N favur kontra astensjonijiet għaddit. 127 dok favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Imka 11 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 61 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 126 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess O favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess P favur kontra assenzjonijiet għaddiet kompromess E favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess R favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess S favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 149 dok favur kontra astenzjonijiet għaddit, 150 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 151 favur kontra astenzjonijiet għaddit, Tekst oriġinali paragrafu 24 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa ċitazzjoni waħda Sar ehm, sa 14 għaddit, te kompromess te għaddit. Amenda erba favur kontra astenzjonijiet Nistaw niverifikaw emenda numru 4. U 21. Eh, eh, emenda numru 5 kontra assenzjonijiet ma' Tekst oriġinali ta' premessa numru 4b, favur kontra assenzjonijiet ma' diġ. Tekst oriġinali premessa ċe, favur kontra assenzjonijiet ma' diġ emenda 6 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 7 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Kompromess U. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kontra astenzjonijiet għaddit. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Favur, favur kontra astenzjonijiet għaddit we favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 16 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Jek le ma t-istix fi fat 16 il-President jina 18 rritnejt. 16 fejkin. Iva, eh, bizniex, mela, emenda 15, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Ġifri nifutaw fuq il-tekst, ekk kif ġie emendat mot elettroniku kħiġabkom. Kuħat vota vot malu. 21 favur, xej kontra 22 astensjoni għaddit xorta. Proset, grazzi, proset li rapporter. There's no other business. Memxie iktar EOB, għalek il-laqqa li jmiss nar 2-8 ottubru fit-3. Grazzi, saħħa.